il-liberalizzazzjoni minn naħa tal-autoritajiet eh, tal-Etjopja ta' żewġ zvedizi eh, illi issa matul il-lejl nirringrazzjaw l-Alla din l-uram f'pajjiżhom. Please, Mrs. Kotazabel, would you like to add anything? Iva, tixtiequ iżidu xi ħaġa? nishtiq li nirringrazzjak tassew, sur President, naħseb li din hija ġurnata tassew kbira li eh, dawn eh, iż-żewġ Zvedizi eh, ġew ġew meħlusa u nishtiq nirringrazzja il-fatt illi din il-liberazzjoni kienet ta' suċessu nixtieq eh, n-niedi appell għal dawk il-priġunieri kollha madwar id-dinja illi ġew maqbuda inġustament. Issa ġejtem informat dwar l-elezzjoni tas-Sur Minar Dan il-membru il-ġdijt il ġielet fit-23 tal-Lulju skont artiklu 2 paragrafu 3